għal vot u ġiet adottata għalhekk il-minuti ta' din il-laqa se jkunu disponibbli u preżentati lil sessjoni eh, li jmiss, sessjoni plenarja li jmiss u